Mes chers collègues, la... Eżis kollegi, inkomplu bil-ħidma tagħna. Il-grupp ta' soċjalisti issa ingħaqad magħna u għalda stant issa lesti biex nibdew nivvotaw. Nittama, jgħid il-President. Waqt li il rapporters iħejju ruhom, sakemm jaslu dawk li qegħdin tard u sakemm il kol kemm aħna niċċekjaw li għandna magħna il-karta elettronika għal votazzjoni u sakemm kull grupp jiċċekkja illi għandu bizzejiet nies biex jivvotaw, nixtieq nilqa fostna. Is-sur Aderjonax, skużawni, anzi, Sinjura Aderjonax, Presidenta tal-Komitat tal-Finanzi u tal-Budget tal-Parlament tal-Kosovo li l-lum edha tamlinna l-unur li tġi għawnek fil-Parlament Ewropew li permezz ta' Rajna Bogod, xtaqet illi tiġi għannek is-segwi illa għatana, tana, Signora President, Aziza kollega, natik meħba u najdlek illi aħna tassew onorati illi inti u delegazzjoni ta'kom ġejtu iż-żuruna. Grazzi ħafna. U nawguralkom l-isbaħ affarijiet għal ġejjeni ta' pajjiżkom il-Kosovo. Issa skont kif aħna deċidejna dal-ħodu, nistaw nibdew nivvotaw, s sur Gajer issa wasal. U se nibdew bil-intestatura wieħed B. Kulħadd għandu l-karta tal-vot tiegħu? Kulħadd għandu tabella tal-vot? Nibdew mela kategorija wieħed B fuq il-karta tiegħi hija il-paġna 88 fuq it-tabella tagħna. Tajjeb. Mela, il-linja Se nibdew bl-emenda u 25 rapporter wa kontra minnu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela, l-linja li mess em sensiela ta' emendi identiċi u għal stant eh, nivotaw fuq eh, l-emenda 405 minu favur kontra grazzi astensjonijiet ebda astensjoni għalek eh, l-emenda 405 u l-erba emendi li segwu li huma identiċi issa huma adottati. Naddu għal Fond Soċjali Ewropew. Nibdew bl-emenda numru 1 ta' Sir Orton. Le, l-ewwel emenda l-emenda 41-26. Favur, kontra, astensjonijiet, maddeċ il-tini wahda issa ġiet il-tirata 751 votaw wara għalek issa nivotaw fuq l-10-11 Rapporter wa kontra dak favur kontra astensjonijiet maddeċ 423 rapporter kontra dak favur kontra maġġoranza astensjonijiet maddiċ is-soċjalisti qegħdin waħedhom 614 rapporterwa kontra dak favur kontra astensjonijiet l-istess eh, maġġoranza u dan maddiċ din l-emenda maddiċ ftit iktar il-fuq 551 tal-grupp tal-ħodor ir-rapporter huwa kontra. Dawk favur? Il-ħodor, Signora Vertman. Kontra? L-oħrajn. Astensjonijiet? ir rizerva maddiċ. Issa, nivvotaw fuq 47-55 eh, fuq il-kommenti, il-rapporter jaqbel. Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet mela dawn il-kummenti huma adottati wkoll. Hemm komment u emenda orali tas-sur Xurjan illi diġa edha għandkom part of these appropriations support improvements in childcare to enable children to live in a family environment. U l-bqija jibqa kif inhu. Dawk favur? Kontra? Naħseb illi maddeċ imma naħseb jiena illi aħjar nitċekjaw. Il-votazzjoni miftuħa inħares dejn il-koordinatur tal-PPE najdlu illi jiena nista nivvota jgħid il-President votazzjoni miftuħa. Ivvotaw, ivvotaw, għak joġobkom, votazzjoni maluqa. Em persuna wahda nieqsa, xaħat ma votax. Il-riżultat tal-vot il- Mela, 18 favur, 18 kontra, daqstant l-emenda ma taddix. Tajab u Mela, indawru il-folja. L-ewel zewċ emendi 45 u 19 u nivvotaw fuq l-ewel wahda rapporter kontra, minu favur kontra, astensjonijiet maddeċ li mesja rezerva nivvotaw fuq aktar tard l-emenda 424, l-rapporter kontra dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Iż-żewġ emendi ta' wara, 934, 46, 27, huma iktar ġustifikazzjoni milli komment. U għaldaqstant memx fejn nivvotaw xkulħat jaqbel. Irridu nivvotaw fuq iċ-ċifri jistaqsi l-President. Iva, mela, nivvotaw issa fuq l-emendi li jaslu sal iħ tal-paġna u sa 4307 li korrispondu għall-istess ammonti. Min jaqbel ma dawn l-emendi? Grazzi, kontra. Tlieta, astensjonijiet, ebda astensjoni, mela. Din is-sensiela ta' emendi sal-iħnet hija adottata. Naddu għal paġna li miss 48-28, rapporterwa kontra. Skużawni, skużawni, għajt il-President, rridu morru l-lura għalix il-751 huwa riserva li qed jipproponu il-ħodor fuq il-bidla fil-klima. 751. Il-rapporter ma jaqbilx dawk favur il-ħodor u s-njura Vertman. Kontra, maġġoranza kbira, astensjoni, ħadd, ma Mela, naddu dejjem il-vot fuq il-Fond Soċjali Ewropew imma Eh, assistenza operativa teknika, l-elementa ta' surħotong, dawk favur, kontra. Astensjonijiet ma' deċ. Emenda 45-80, dawk favur, kontra. Grazzi, astensjonijiet ma' L-emenda 42 tal-Komitat tan-Nisa, rapporteru kontra, dawk favur. Is-soċjalisti kontra hija kuna kontra nisa għalhekk maddeċ. Baqa l-kummenti u tlet emendi li li mis il-rapporter huwa favur min jaqbel ma grazzi, kontra. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba. Liberali. Astenzjonijiet, grazzi, mela dawn l-emendi identiċi huma adottati. Naddu għal kapitlu li mess u għamnek għanna bosta emendi identiċi sal-iħ tal-paġna 354 rapporteru wa favur daw kontra. Tlieta kontra. Astensjonijiet. Ebda astensjoni. Dawn l-emendi għaddew Naddu għal fond tal-izvilup reġjonali, paġna 2 u design. Nibdew bil-rapport l-emenda ta' Sur Artong. Favur? Kontra? Maddeċ. 45-20 ġiet irtirata, tlet emendi li miss huma uh, riservi u nivotaw fuqhom iktar tard. Għalhekk ngħaddu għal 500 73. Eh, Il-rapporter ma jaqbilx tawk favur. Wieħed, tnejn tlieta kontra. Ħamsa, ħafna kontra. Astensjonijiet, astensjoni waħda. Mela, dan l-emendi maddewx. Naddu għal 715. Rapporter huwa kontra, dawk favur. Grupp ta' soċjalisti kontra. Maġġoranza u għalek l-emenda ma bieċ. Mela, nerġaw morru l-fuq fil-paġna tana 751 hija rezerva ġdida proposta għal bidla fil-klima rapporter huwa kontra favur kontra maġġoranza astensjoniet mela din ma bieċ un hemm żewġ riservi li huma identiċi. Dawk favur, ċerti liberali, kontra, maġġoranza astensjonijiet, mela dawn ir-riservi wkoll ma għaddewx. Mela, issa wasalna għal 47-62 u nistaqsi issa jekk irridux nivvotaw fuq il-kummenti ta' 4762 il-rapporter qed jgħid Iva l-awtur ta' dan il-kummenti huwa Sur Xurjan jixtieq ukoll li nivvotaw ir-rapporter jaqbel ma' din l-emenda Iva. Mela dawk favur? Grazzi. Kontra? Grazzi. Astensjonijiet? Għaddit. naddu għal kapitlu li jmiss. Mela, nibdew bl-emenda ta' Sur Otong, 41-75 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ. 45-21 ġiet tirata. 42-73 ta' Signora Andreasen dawk favur, 2 kontra, grazzi astensjonijiet maddeċ. 45-22 irtirata, 751 ja riserva nivotaw fuq aktar tard ma l-emendi kolla minn hawnhekk sal-eħ tal-paġna huma identiċi rapporter japprovom u nivotaw fuqhom issa. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Grazzi adottati sal iħtal paġna Issa immorru lura għal 751 tal-grupp tal-ħodor l-istess emenda fuq il-riserva dwar il-bidla fil-klima, rapporter wa kontra minnu favur, il-ħodor u Signora Vertman kontra l-istess maġġoranza, astensjonijiet, ebda astensjoni u għalek il-naddu għal-kapitlu li dejjem fuq il-fond għall izvilup reġjonali 42 u favur kontra astensjonijiet maddeċ. 45-23 ġiet irtirata, 47 u 60 ġiet irtirata u koll. Għonek indur lejn Laxlo Xurjan. Laxlo, inti irtirajt l-emenda kolla kemmija u l-kommenti biss. l-emenda kollha kemmi. Issa qed nivvotaw fuq 362 ir-rapporter huwa favur minu favur. Kontra? Astensjonijiet? Għaddiet. Naddu għal kapitlu li jmiss. Emenda 1476 ta' surotong favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa, għamna biss emendi ta' pala kommenti fuq din il-linja nivvotaw l-ewel fuq il-361 rapporter jaqbel minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Nivotaw fuq 366 rapporter favur, minu favur, kontra, liberali sur Ortong? astensjonijiet, grazzi, maġġoranza favur, 536 hija koperta wkoll minn dik l-istess minn dak l-istess vot u issa ngħaddu għal 47 tas Sur Xurjan. Rapporter wa favur. Minu favur? Kontra? Il-ħodor u Sur Artong astensjonijiet għaddiet. 47 u 80 dan huwa kopert mill-361 il-kommenti ta' 47-85 ta' Sur Xurjan kienu inklużi fil-vot ta' 361. Taqblu? Tajjeb jepwes? Issa. Nħallu barra il-proġetti pilota il-paġna eh, li jmiss u jgħab proġetti pilota. Issa naddu mill-ewwel għal titlu 13.03.31 dwar il-Bahar Baltiku hemmhekk hemm tliet emendi li għannek ċifri ġew irtirati L-emenda 4904 għamnek irridu nivvotaw fuq iċ-ċifri fuq l-ammonti għaliex l-autur tal-emenda qed jipproponi illi tiġi irtirata l-emenda fuq il-ħlasijiet. Fimtew? Missa l-ura mela memme b'dak emenda oħra fuq iċ-ċifri. l-emenda kienet tati 0 miljoni u nofs kien fuq l-impenju u anki ħlasijiet, ġifiri. Għallina miex problema kikunu ikunu 0 miljoni u nofs għall-impenji, 0 miljoni u nofs għall-ħlasijiet u naħseb li rapporter jista' għabelu ukoll. Mela, Fi klim ieħor, jekk fimt sew, fuq il-ħlasijiet fl-abbozz tal-budget hemm 0 miljuni u 500,000 ebda emenda, jiġifieri dawn iċ-ċifri kuntenti bihom. Issa, mill perspettiva ta' ċifri, l-emendi, l-emenda tirrigwarda biss dak li huma l-impenji. Mela l-ewwel se nivvotaw fuq iċ-ċifri u wara nivvotaw fuq il-kummenti. Mela, fuq iċifri, ċifri 2 miljoni 500.000 dawk favur, kontra, tlieta kontra assenzjonijiet, grazzi għaddiet. Fuq il-kummenti li huma l-istess fit tlet emendi, le mhumiex l-istess, irridu nivvotaw waħda waħda fuq l-emendi. emmenda li permezz taħħa se nżidu assistenza teknika għal eh, l-istrateġija Ewropea għal reġjun tal-Bahar Baltiku li kunem appoċ għal parteċipazzjoni tas soċjetà ċivili li kunem uh, eh, flusa zriraħ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 li daj fisser li test oriġinali tal-Kommissjoni sen zommuħ fl-emenda ta' Sur Xurjan kien ħsibna li ħalli barra test kollu. Imma issa fimna li il-test tal-Kommissjoni se jibqa' hemm u se nżidu miegħu dak li għadna kif rajna. Tajjeb, mela. Issa sen nivvotaw fuq it-test li kien riżultat ta' kompromess u issa se nżidu mi da li ġej. Min jaqbel? kontra, tnejn, astensjonijiet, mela, għaddiet, issa nivvotaw fu uh, 41-83 ta' suratom, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Naddu issa azzjoni preparatorja, ġifri dawru il-paġna issa Issa qegħdin fuq il-paġna disa u design fuq il-fondi ta' koezjoni hemm tliet emendi identiċi. Tak favur, kontra, astensjonijiet adottati daw, għaddew. Kapitlu li mess fil-paġna 100 dejjem dwar il-fond ta' koezjoni. Bat iż-żewġ eh, emendi l-oħrajn għandhom xaqsmu mar riserva nivvotaw iktar tard. Se nivvotaw fuq il- 42 47 favur kontra astensjonijiet ma' 10. 751 hija riserva tal-ħodor Issa, nivvota fuq 10-19. Rapporter ma jaqbilx dawk favur kontra assenzjonijiet ma ddeċ. 574 rapporter wa favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Il-rapporter kien kontra, skużawni, ħajt ħad żball imma ħallejt qalbi titkellem jgħid il-President. Ġifieri il-liberali ma jridux iċedu hawnhekk. Għalek, 48-60 ija irtirata, 716 rapporterwa kontra, dak favur, kontra il-gruppi l-oħra, astensjonijiet, għalek maddeċ. Mella nerġaw morru fil-parti ta' fuq tal-paġna l-emenda 662 dwar ir-riserva 562 dawk favur liberali li proponewa kontra gruppi l-oħra astensjonijiet dawn iż-żewġ emendi dwar il-riservi li huma identiċi ma' dewx. Issa naddu għal l-emenda li mis ta' favur kontra Signora Vertman. ditx laqqas. Mela. Għamnek għanna kommenti li rridu nivotaw fuqom fil-qeħ tal-paġna 536 il-rapporteru huwa favur minu favur. Grazzi, kontra, aħjar niċċekjaw. Votazzjoni elettronika kjoġobkom, votazzjoni miftuħa jiena qed nivvota jgħid il-President ukoll. Hemm żewġ persuni li għadhom ma vvotawx, votazzjoni magħluqa. 15 favur, 22 kontra din l-emenda m'għaddiċ. Issa rridu nivvotaw fuq l-emenda 367. Le, wa, din kienet identika u maddeċ ukoll. Tajab u solvejna l-problema. Issa naddu l-kooperazzjoni bejn il-frontieri. Emenda 41-85 ta' Sur Artong. Il-rapporter huwa kontra dawk favur, Sur Artong, kontra, maġġoranza, astensjonijiet maddeċ. 168 Il-rapporter ma jaqbilx, dawk favur, tlieta favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. Għan ekkissa spiċċajna bil-kategorija wieħed B nifirħu l-rapporter. 40% tal-budget diġa sibna tarfu. Mux ħażin ma taħsbux? Bon, alors. Tajjeb, issa naddu għal kategorija 2. L-agrikoltura. Emenda 67, rapporter wa favur, dawk favur. Kulħadd għandu il-tabella biex jivvota kontra. Astensjonijiet għaddiet. Ma tanċaw hawn għallu għallew idejhom imma kien hemm iktar mill favur milli kontra. Mela dawn it-tlet emendi, identiċi huma adottati. Il-linja li jmiss 41 tletin ta' surawtom dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 68 dawk favur, il-rapporter jaqbel, kontra, Grazzi, astensjonijiet għaddiet. Mela, u din tkopri u koll iż-żewġ emendi ta' wara li huma identiċi dawar il-paġna 102. Dak huwa proġett pilota issa dis il-numru 996 li huwa identiku għal 499 ir-rapporter huwa kontra minu favur. Kontra. niċċekjaw b'mod elettroniku. Mela nivvotaw fuq 996 u 499. Il-votazzjoni miftuħa. Votaw jekk joġobkom. Vot minnaħa ta' soċjalisti li huwa żejjed jekk joġobkom. Votazzjoni maluqa. seba favur u 30 kontra mela jiena min nifhem xej. Minna hawnhekk minn fejjad bil-qeda jiena ma kien ċara kien hemm min olla jdeħ uh, nofs kedda x'naħseb qabadkom in-nas eh, daw il-pajjiżi tal-Mediterran. Tajjeb, mill-issa naddu għal programmi għal persuni neqsin mill-affarijiet essenzjali. 42-66 rapporter kontra dak favur kontra. Grazzi, astensjonijiet. Ħadd ma qed jaqbel laqas fil-grupp stess ta' minn kitiba l-emenda. 48-11 rapporter wa kontra dak favur. Isa, l-awtur tagħha kontra. Maġġoranza ja kontra maddiċ. Issa irridu nivvitaw fuq 803 qabel ma nivvutaw fuq 97. Mela, fuq il-803 rapporter jaqbel dawk favur? Grazzi, kontra? Grazzi, astensjonijiet adottata. Issa, għaċ-ċifri dan ikopri kollox sal-iħ tal-paġna, imma hemm bżonn li morru lura biex nivvotaw fuq il-kommenti. Issa, naddu għal paġna li miss miżuri oħra u hemmhekk hemm eh, emenda 69 li r-rapporter jaqbel dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 997 rapporterwa kontra favur kontra astensjonijiet maġġoranza ja kontra maddeċ 500 hija identika għal daqstant maddeċ 98 fuq riserva rapporterwa favur dawk favur Din ir-riserva kontra il-liberali u sur Artong astensjonijiet l-emenda dwar ir-riserva hija adottata. Sebajn rapporterwa favur, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Signora Rapporter, korreġini jek qed nagħmel żball, qed jgħiduli li għandna nivvotaw l-ewwel fuq l-emenda 72, eh, sorry, 71, ġifir fuq il-paġna ta' wara, 71, ċifra ta' 255 miljon ta' impenji. U xek, jistaqs il-President, mela l-emenda 71 qed nitkellmu dwar fondi operattivi għall organizzazzjonijiet tal-produtturi. U l-emenda proposta mir rapporter hija 255 miljun. Kulħadd fem dawk favur. Kontra. Liberali surar tong astensjonijiet għaddit. Issa dan ikopri 47 eh, 27 issa nivvotaw fuq 72 hemm xi kummenti morru lura għal paġna ta' qabel u hemm xi kummenti fil-iħ tal-paġna 103. Emenda 2 u design. Skużawni għet il-President hija ħaġa naqra komplikata u qed jgħidu l-affarijiet opposti. 2 u design u 48 u 13 maħnix se nivotaw fuqhom għalissa. Issa se nivotaw fuq il-kommenti għal 71. Għadna kif votajna fuq iċ-ċifri 255 miljun Giovanni Lavija. Mark, credo che ci sia un errore materiale. fil Marks naħseb hemm xi żball fil-dokumenti li tqasmunna għaliex qegħdin nitkellmu dwar żieda ta' 75 u aħna qedna li huma 175 u mhux 75. Okay. C'est le bon chiffre. Bon. Donc, autrement dit. Mela, President, il-komment fuq din l-emenda 71 u li jintom għandkom u dibkom. Oh, that the increase of 175 million in its full, etc., will be used, etc., etc., etc. Okay?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 72 qed jgħidu li 95 miljun mhux 20 miljon kif kienem miktub qabel imma 95 miljon L-emenda 72 l-ammont issa hija 95 miljun daw favur kontra grazzi astensjonijiet għaddit. U fuq din l-istess linja irridu ikonna l-istess kummenti fuq dawk li vvatajna fuq l-emenda 71 imma l-ammont ċifra hija differenti did-darba hija 75. Dawk favur, naħseb li maġġoranza se tibqa l-istess kontra. Astensjonijiet għaddit u koll aħna E, e, votajna 255 minnaħa, 95 minnaħ oħra, 75 min-naħa l-oħra. Tajjeb wis, mela. Issa naddu għal tqassim tal-frott fl-iskejjer l-emenda 73 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela dan ikopri fuq e, l emendi kollha fuq il-bqija ta' din il-paġna. Issa, appoċ għas settur tal-imbit e, ta' suratong dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda 74 tal-Komitat Agri rapporter jaqbel dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet għaddiet flimkien ma' ed identiċi li hemm fl-istess linja. Issa naddu għal miżuri oħra. Miżuri oħra Wet werbajn erbajn. Sir Artong. Favur. Astensjonijiet kontra. Astensjonijiet maddeċ. 75 tal-Kumitat Agri, dak favur, rapporter jaqbel kontra assenzjonijiet għaddit. Miżuri ta' promozzjoni 76 rapporter u favur, dawk favur kontra. Grazzi, assenzjonijiet għaddit. Issa jmess. it-tlieta u design Il-rapporter jaqbel. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Fil-parti ta' fuq tal-paġna limes, proġett pilota u s-sanaddu mill-ewel għal ħalib, rifużjonijiet għal ħalib. 998 rapporter kontra dawk favur, kontra, Grazzi, astensjonijiet, mela, mardiċ. Naddu għal-ħalib għall-iskejjel, emenda ta' Sirartong, 41, 41, dawk favur, Sirartong, kontra, astensjonijiet, mardiċ. L-emenda wieħed u design ta' agri dawk favur, grazzi, kontra, Grazzi. Astensjonijiet. Għaddiet. Għaddiet flimkien ma l-emendi li eh, kienu inklużi ġifiri dawk li sal-iħta eh, l-paġna. Issa, rifużjonijiet ta' ċanga u l-laħam tal-vitella, l-emenda 999 il-rapporteru kontra dawk favur. Kontra, grazzi astensjonijiet, maddiċ mela l-emendi ta' wara ma dix 77 dawk favur kontra grazzi astensjonijiet għaddit rifuzjonijiet għall-annimali ħajjin Emenda 1000 rapporterwa kontra dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 503 taqa' Mela, rifużjonijiet tal-laħam tal-majjal, elfu wieħed, dawk favur. Tnejn, kontra, maġġoranza kontra l-majjali, astensjonijiet u għalek din taqa. Naddu issa għal-vot fuq il-rifużjonijiet għal-bajt. Rapporter wak kontra, favur, kontra, Grazzi, mela l-froġa minnija iż-żewġ emendi maddewx. 78, rapporter favur, grazzi, favur, kontra, astensjonijiet, mela, 78 għaddit ukoll. Rifużjonijiet għall-ħam ta' tjur. 1003 wa kontra dawk favur. Grazzi, kontra. Grazzi, astensjonijiet maddiċ. Mela 505 ta' awkoll. Issa, naddu għal nofs tal-paġna ta' wara fejnem umbat il-vot fuq it-tabak. Rapporter huwa favur. Kontra. il-PPE, hemm soċjalisti u li pejpu. Aha. Tajjeb wis. Mela, nivvotaw b'mod elettroniku. Grazie ħafna mela dawk li jħobbu it-tabak u li jħobbu l-kanċer. Ekku. Mela l-votazzjoni maluqa. Mela 17 favur, 19 kontra u l-emenda maddiċ. Mela issa se nivvotaw fuq l-emenda 1004 le identika identikaw kol mela dawn l-emendi kollha jgħaw. Issa naddu għal 48-12 ta' Sur Vlozovic. Rapporter wa kontra daw favur. Grazzi, kontra. Grazzi, astensjonijiet. Maddeċ. Issa, nivvotaw fuq 41, le, di kienet identika, il-Sur Arton kien, din l-emenda kienet identika għal dik li għadna kif ma provajniex. Mela, memx duħan. Li mis, sebajn, għaddit? Għajnuna għaddut tal-ħarir. Favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Il-qoton, emenda 80, rapporteru a favur, min jaqbel. Kontra, grazzi, astensjonijiet, għaddit. Għajnu nid-diretti akkopjati, 81, dawk favur, kontra, grazzi, astensjonijiet, għaddit. 82, rapporteru a favur, dawk favur, kontra, Grazzi, astensjonijiet għaddit. Ħamismija hija azzjoni preparatorja nirridu nivvotaw rapporteru għak kontra, dawk favur, il-ħodor, dawk kontra, kważi kolħat minn dak li baqa, Ostensjonijiet maddeċ. Issa, irridu nivvotaw fuq il-kommenti 45-25, eh, rapporterwa kontra, le, rapporterwa favur. Favur. Issa, dawk li huma favur? Kontra? Maġġoranza kontra astensjonijiet għalhekk il-kommenti mux użat għal teknoloġija ta' klonaċ ma' d-deċissa. Zvillup rurali 83 tal-Komitat tal-Agrikoltura rapporteru a favur, dak favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet u l-emendi identiċi kolla l-oħra illi jiġu warajja naddu għal kapitlu li jmiss assistenza teknika operattiva. Rapporterwa kontra, dawk favur, kontra. Astensjonijiet ma deċ. tmenin, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Naqlu, naqilbu il-folja fil l tal-paġna proġetti pilota għalek naddu mill-ewel għal, -ewel clearance of account 7 u 80 rapporteru favur, dawk favur, kontra. Grazzi. Assenzjonijiet. Għaddit. Stħarriċ war l-istruttura ta' holdings agrikoli. 45-45 rapporteru favur, dawk favur, kontra. astensjoniet maddiċ. 88 Komutat Agri, rapporter wa kontra, dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. sitta 46 ta' Sir Artong, dak favur, kontra, grazzi astensjonijiet maddiċ. seba' 47 ta' Sir Artong, dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 851 tal-konservativi rapporter wa kontra dawk favur erba kontra assenzjonijiet maddeċ u eh, l-emenda li mis taqa u koll 89 tal-Komitat Agri dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-emenda design tal-Komitat Agri rapporter wa favur dawk favur kontra Grazzi astensjonijiet għaddit. Issa għanna il-proġetti pilota u naddu issa għal nofs il-paġna li mis fuq il-titlu Life 41 ħamsa u u 51 maddeċ 479 tal-Komitat Envi dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-titlu li jmiss. 41-53 favur kontra assenzjoniet ma' deċ 477 bla poċ ta' rapporta daw favur kontra. Assenzjoniet għaddiet linja li jmiss life 41-55 ta' surar tong daw favur kontra assenzjoniet ma' deċ 854 tal-konservativi daw favur kontra astensjonijiet maddeċ 478 tal-Komitat MV daw favur kontra astensjonijiet għaddiet anki l-emendi identiċi kollha l-oħra san iħ tal-paġna. Issa naddu għal paġna li mis, qed nitkellmu dwar sa aġenziji, Għanna għamnek l-ewel Aġenzija Ewropea għall-Ambjent eh, 41-56 ta' Sorortong dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 45-26 ġiet tirata, nivvotaw fuq 471 eh, bil-rapporter favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Anki tlet emendi ta' wara illi huma identiċi fuq l-istess linja. Naddu issa Għal-linja oħra l-istess aġenzija kontribuzzjonijiet ta' titlu 3, 41-57 rapportera kontra kontra assenzjonijiet ma' deċ 45-27 ġiet tirata. Issa għanna proġett pilota fuq il-paġna li jmissu kol, paġna ta' wara u kol, ta' wara u kol. U anke fil-parti fil ta' fuq tal-paġna ta' wara u hekk issa naslu lejn naslu għall-Aġenzija Ewropea tal-Kimika. 45-28 ġitir tirata, issa nibbutaw fuq l-470 bl-appoċ ta' rapporter dawk kontra, anzi favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 45-30 issa nivvotaw fuq 469 rapporter kontra dawk favur kontra grazzi astensjonijiet għaddit linja li mis 45-31 ġi tirtirata, batem il-proġetti pilota proġetti pilota u kol fuq il-paġna ta' wara u issa niġu għal l-emenda ta' Sur Hotong, 41-63 daw favur kontra astensjonijiet maddiċ. 911 rapportera kontra dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ u tawara mela u koll. 46-25 rapportera kontra dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. l-linja ta' wara hija rigwarda proġett pilota u wissa naddu għal sajt. 115 rapporteru favur, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda portax li hija identika hija koperta u kol. 10-16 rapporteru kontra dawk favur. Grazzi kontra. Grazzi astensjonijiet. Maddeċ. Program ta' sajta reġuni l-aktar imbeda. 41-69 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 10-17 tal-gwe. Rapportera kontra dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Mela tawara ta' u koll Issanna il-proġett pilota fil-dejmit internazzjonali tas-sajt dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 42-63 hemm il-kummenti, ir-rapporter huwa kontra, dawk favur, Dawk li jaqblu ma dawn il-kommenti, grazzi, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Mela, paġna tamara l-emenda 128, rapporteru kontra, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Linja ta' wara, 41-71 ta' Surar Tong dak favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. 122 Komitat tas sajt dak favur kontra. Astensjonijiet għaddit. L-emenda ta' wara li identika u koll. Naddu għal paġna li jmiss għal fond Ewropew għas-sajt minn 156 tal-Grupp ta' Konservativi rapporterwa kontra dawk favur kontra. Grazzi astensjoniet deċ. 123 tal-Kumitat għas-sajt dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. U l-emendi identiċi kollha li hemm wara fuq l-istess linja bat nerġaw nsibu l-proġetti pilota u neġu f'nofsin il-paġna issa 41 ta' Sur Hotong dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Min 157 tal-konservativi rapporterwa kontra dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 116 il-rapporter jaqbel dawk favur kontra Astensjonijiet għaddit. Naddu għall-linja li jmiss 41-72 ta' sorortong dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 10-18 tal-gwe dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ta' wara u koll l-emenda li jmiss 117 dawk favur kontra Grazzi, assenzjoniet għaddit. Sal-iħ tal-paġna issa hemm il-proġetti pilota, paġna li jmiss pal-karti ta' fuq proġetti pilota u kol, u sanadu għall-emenda 118 bl-appoċ ta' rapporter dak favur 118. Grazzi, kontra. Grazzi, assenzjoniet, Għaddit. Il-rapporter għadu bidu mollija imma derli illi kienet favuru xek. Issa, għanna aġenzija oħra, aġenzija komunitarja l-kontroll tas sajt. Nivotaw fuq 120 bla poċ ta' rapporter dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Mela, l-emenda ta' Signora Hawg hija koperta u kol 45-33 ġiet irtirata, 119 tal-Kumitat tas-Sajt ir-rapporter wa favur dawk favur kontra. Grazzi astensjonijiet għaddiet. Mela, l-emenda ta' Juta Hawg hija koperta wkoll issa qed jgħidu li 353 din l-inizjattiva ta' ċittadini għanda ta' suppost taħt it-tielet kategorija B, tlieta B. Ġifri hawnhekk mhix qiegħda f'posta. Nistgħu nivvotaw issa u mbagħad indaħluha fil-tlieta B jekk tiġi adottata. Tajjeb mela il rapporter huwa favur Minu favur kontra tajjeb għaddiet imma imbidlu la posta ġifiri tidħol fil-kategorija 3B. Issa, naddu għall-Aġenzija Eżekutiva Saħħa u Konsumaturi kien hemm emenda waħda li ġiet irtirata bat hemm il-proġett pilota, proġett pilota li wasanna mbagħad għal nofs tal-paġna ta' wara dwar il-mart ta' l-annimali Dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Mela, l-annimali salvajnijom u koll. Nerġaw naddu għal proġetti pilota sal-paġna ta' wara emenda 57 dejjem għadna fil-benessir tal-annimali u l-qasam tal-medicina veterinarja dawk favur kontra astensjonijiet għaddit flimkien ma l-emendi kollha l-oħra li huma identiċi. Issa, 46-82 jiġifieri ekosistemi tal-foresti hemm ċifri u hemm kummenti qed jgħidulna li r-rapporter huwa kontra l-emenda ta' ċifri imma jaqbel mal-kummenti. Tajjeb, mela l-ewwel nivvotaw fuq iċ-ċifri. Rapporter huwa kontra dawk favur ċifri. Ħadd. Kontra? Astensjonijiet mela maddiċ din l-emenda. Issa, il-kummenti rapporter huwa favur min jaqbel ma dan il-kummenti? aħjar namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 14 favur, 25 kontra maddiċ. Dawn il-kommenti maddewx. Mela, wara dak għanna il-proġett pilota u għalaqna fuq din il-kategorija u kol. Ġifiri, issa adottajna 80% tal-budget. Alors, on dit... Edin qasmu issa l-lista tal-voti fuq il-kategorija tlieta. Issa, ndur lejn il-rapporter fuq il-kategorija 3A. Hemm xi elementi ġodda meta mqabla ma dak li aħna diġà diskutejna, waqt li kelli diskutejtu xi ħaġa differenti hemm xi ħaġa li hemm bżonn li jkunu nafu aħna qabel ma nivvutaw. Direi che possiamo nistgħu nibdew nivvutaw din l-intestatura l-ġdida, nistgħu nibdew nivvutaw issa, grazzi. Bien. Tajjeb. Mela. Issa, skont it-tabella u jekk meta kun qed nivvotaw taraw illi kun hemm xi eh, emenda li tkun meħtieġa minħabba l-kuntatti li kelkom minn iswa wkoll. Mela nibdew bil-977 il-Fond Ewropew għar-Refuġati. Rapporteru a favur, dawk favur Grazzi kontra assenzjonijiet għaddiet mela b'ammont ta' 100 miljun. Disa 178 rapporterwa kontra kontra assenzjonijiet ma' ditx. Ta' wara ta' u koll Irridu nivvotaw fuq 7408 Iva. Irridu nivvotaw. Għax ħadd li jaqbel? Għax l-awturi mhux qegħdin hawnhekk, ħadd ma jrida din, mela taqa'. Linja li jmiss. 979 rapporter kontra dak li huma favur kontra grazzi astensjonijiet għaddiet. It-tnejn ta' wara adottati wkoll Fond Ewropew għar-Ritorn 10-61 rapporter kontra dawk favur. Grazzi kontra. Grazzi astensjonijiet maddeċ. Mela 47-10 ta' 47-10 ta' għalix dak il-vot kien jott għal din l-emenda u kol. 10-60. Rapporterwa kontra, dak favur. Signora Andrea Sin, Siror Tong. Dak kontra, grazzi, astensjonijiet. Maddiċ. Mela, 47-11, maddiċ u kol. 430 rapporterwa favur, dak favur, kontra. Grazzi, astensjonijiet, għaddit. Fil-linja ta' taħt, Aġenzija Ewropea għat tal-kooperazzjoni operattiva fuq il-frontieri esterni. Vandalen l-emenda tiegħu irtira, nivotaw l-ewwel fuq iċ-ċifri minn 444 nivotaw wara fuq il-kommenti dak li jaqblu ma' ċifri. Grazzi, kontra ċifri, grazzi astensjonijiet hemm maġġoranza favur. Mela hawnhekk m'hemmx emendi iktar iva irridu nivvotaw issa l-emenda 927 Mela, għadċifri, l-esti għajt il-President imessa irridu nivvotaw fuq il-kommenti. Mela, l-ewel, il-kommenti 444 rapporter wa favur, Dawk li huma favur? Kontra? Kontra l-kommenti? Astensjonijiet? Maġġoranza favur? Mela, nistaw najdu li l-kommenti ta' dawn l-emendi tal-emendi l-oħrajn huma koperti wkoll jew irridu nivvotaw ukoll fuqhom ta' 752 huwa kompatibbli tajjeb? Rapport taqbel. Mela, nivvotaw fuq il-kommenti 752 li rapport hija kontra Signora Rapporteur, Aidli. Eh, sul. Mela, dwar is-752 remarks huma kompatibbli l-proposta tiegħi favur. Donc, remarque du 752. Il-kommenti ta' 752 ta' rapporter taqbel issa ta' favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 753 il-kommenti huma kompatibbli iva inti taqbel u kol mela dawk favur kontra Astensjonijiet għaddit ukoll. Mela dawn il-kummenti kollha huma adottati għaliex huma kompatibbli. Naqilbu l-paġna dejjem l-Aġenzija Frontex 4462 ġiet irtirata, il-tnejn ta' wara huma riservi niġu lura li jom iktar l-qoddim, nifutaw issa fuq 928 daw favur, 928. Signora Rapporteur, il-grupp tijak jishtiq li aħna nivvotaw fuq iċ-ċifri ta' din l-emenda 459 jina fidejk. Nistaw nivutaw qabel anke dwar il-4-5-9-7-5-4 lija. Dwar iċifri. ċifri Mela, se nivutaw fuq iċifri ta' 459 u 754 li huma l-istess. Umbat wara niġu ura għal dam l-istess emendi biex nivutaw fuq il riservi u l-kommenti ta' jepek mela 25 miljun min jaqbel ma' rapporter kontra. Kontra ċifri qed ngħidu. Astensjonijiet hemm maġġoranza favur. Mela, iċ-ċifri huma adottati. Essa, Issa, l-emendi li mis 928 45 61 43 jaqaw għaliex huma koperti mid-ċifri illi għadna kif votajna fuqhom. Mela l lura għal dawn iż-żewġ emendi u issa l-ewwel se nivvutaw fuq ir-riservi. Nivvotaw fuq il-kommenti, għajt il-President kummenti ta' er, fuq l-459 rapporterja favur, dawk favur, kontra. Astensjonijiet, il-kommenti huma adottati. Kommenti issa fuq 754 huwa huma koperti, ġifir m'hemmx x'alfejn nerġaw nivvotaw fuqhom. Ma mela issa qegħdin ċari fuq din il-linja hemm vot differenti minn dik li kienet qed tipproponi il-rapporter u issa naddu għal sistema ta' informazzjoni ta' Schengen SIS 2 hawnhekk hawn riserva 445 u 755. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mela, dawn l-ammonti issa għedin f'riserva, sistema ta' informazzjoni dwar il-viza 446 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Frontieri, eh, font tal-frontieri esterni 731 favur kontra astensjonijiet għaddit. Mela dan kopri l-erba emendi li jmiss u għall-emenda 731 se nivvotaw biss fuq il-kummenti. Rapporter wa favur, daw favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Fu l-evalwazzjoni ta' Schengen, proposta għal riserva rapporterja favur, daw favur, kontra. Astensjonijiet għaddit dawru l-paġna. Fond Ewropew għal-Return 10.59 tal-Gwe. Rapporter hija kontra. Dawk favur? Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Ta' wara wkoll 461 hawnhekk l-ewwel se nivvotaw fuq iċifri. ċifri Rapporterja favur, dawk favur, Grazzi kontra astensjonijiet għaddiet. Mela dan ikopri wkoll iż-żewġ emendi ta' wara u issa nivutaw fuq 858 ir-rapporter hija kontra dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Mela morru lura għal kummenti ta' 461 rapporterja favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Mera l-ura għal 732 drittijiet fondamentali, kommenti, rapporteri a favur, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Linja li mes, l-emenda ġiet tirata, l-oħra tirata u koll, naddu għal paġna ta' wara, Fond Ewropew għal Rifugġati. 4205 ta' Surarton rapporter kontra dawk favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. 729 rapporterja favur dawk favur kontra. Astensjonijiet għaddit. 447 729 ġiet adottata imma huma biss l-impenji. Issa se nivvutaw 447 biss fuq il-ħlasijiet għaliex l-impenji diġa adottajnijom. ġibdu li attenzjoni bir-raġun li fuq l-appropriazzjonijiet tal-ħlasijiet l-emenda Uh, li għal-iktar estiza hija l-10-58 li hija identika għal 47-13 qabel qabel l-447. Issa se nivotaw fuq l-impenji għal din l-linja aħna għadna kif adottajna 20 miljon fir l-emendi li issa irridu nivotaw fuqhom huma biss dwar il-ħlasijiet. Jiġifieri 10-58. Rapporterja favur, rapporterja ġeneruża fuq il-ħlasijiet min jaqbel magħha. Kontra? Astensjonijiet? Issa, 10-58-47-13 ġew adottati dak li huma ħlasijiet u l-oħrajn jaqaw. Issa hawnhekk iridu nivvotaw fuq il-kommenti tal-Kumitat tal-Budget għal eh, Sinjura Xurjan dwar dak li huma nisa. Min jaqbel ma' rapporter? Grazzi, kontra? Le, rapporter ja kontra jgħid il-President aħjar niċċekjaw b'mod elettroniku il-kummenti fuq l-emenda 47-64 dak il qed jgħid Lazlo Surjan lin-nisa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa fuq in-nisa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. 16 favur, 21 kontra, aħna ma naqblux ma dak li jaħseb laġlo Surjan fuq in-nisa. Mela, il-kommenti ma għaddewx. Lazlo għad baqalek xtomot fir rigward ta' din l-emenda. Issa, miżuri ta' emerġenza fil-kastan fl-issi tal-massa tal-refugġati Hawnhekk għaw sensila ta' emendi fejn hemm uh, minnaħa hemm l-appropjazzjonijiet tal-impenji 730 rapporter favur dak favur kontra astensjonijiet Issa naddu sijiet. Em 200.000 għal l-impenji imma ħlasijiet 10 miljoni. Għamnek ħlasijiet hemm tliet mendi li huma identiċi rapporter hija favur minu favur. Grazzi, kontra. Grazzi, assenzjonijiet, hemm maġġoranza favur, Ek musa jkun gar. mod partikolari ħafna kif wieħed jaħdem is-somom nifmu aħna biss, ma jimpurtax. Fil-naħa t-isfel tal-paġna uh, eh, 4206 maddeċ il-linja ta' wara 4207 tal-istess awtur ta' Sir Orton, dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Issa proġett pilota għada nivvotaw fuq dan, meta nivvotaw fuq il-proġetti pilota l-oħrajn, u wissa naddu għal l-Uffiċċju ta' Poċ Ewropew fil-qasam tal-Azil 2408 maddiċ 449 il-rapporter taqbel il-rapporter taqbel dawk favur kontra Grazzi, astensjonijiet għaddit. Mela l-emenda ta' wara hija adottata wkoll għax hija identika ngħaddu għall-linja limes kontribuzzjoni għat-titlu 42 8, favur kontra astensjonijiet naħseb illi huwa l-istess vota għall 450 rapporter favur, daw favur kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza għalek dawn l-emendi għaddew. Wara għanna proġetti pilota u dan kollu jwassalna għall-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 42-10 ta' Sir dak favur kontra astensjonijiet ma' ebda emenda oħra fuq din il-linja linja ta' wara 42-10 ta' Sirar Tong favur kontra astensjonijiet maddeċ 45-62 Juta Haug rapporter favur dak favur kontra astensjonijiet għaddit fuq il-Kolleġġ Ewropew tal-Pulizija 42-11 ta' Sirar Tong dak favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Ta' wara ġiet il-tira tal-linja li jmess 42-11 ta' Sir Ortong dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 899 Rapporter kontra dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ta' barra u koll 454 rapporterja favur dak favur kontra astensjonijiet għaddiet u ta' wara li hija identika hija adottata wkoll. Il-prevenzjoni eh, tħejjija u ġestjoni ta' terrorizmu. Favur kontra astensjonijiet maddeċ. 455 rapporter kontra dawk favur. Favur kontra. Grazzi maddeċ. Il-Pepe jaqbel ma din l-emenda. Mela, 620 l-ewwel nivotaw fuq iċ-ċifri. Rapporter ja favur, dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Fuq il-kommenti. Fuq il- 620 rapporter ja favur, dawk favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 42 54 l-emenda fuq id-drogi li ma ġiet ċertirata. Rapporterja kontra, minu favur. Kontra. Grazzi, astensjonijiet maddiċ. Le 4470 de M. Vandalen Le rap Pardon, Anne. Um, I, I didn't find, quite get, did we vote amendment? Aħna votajna dwar emenda 462. Torti għajte, President. Il-grupp tiegħi jrid vot maqsum dwar il-kummenti eh, L-ewwel ser nivvotaw dwar iċ-ċifri u xek. Tortijiet, President. Insejt. Insejt il-linja dwar il-prevenzjoni u il-ġlida kontra il-kriminalità. -krimin U għalhekk jiena neħħejt dawn l linji perikolużi wara pariri li natajt. Il-kummenti u ċifri wkoll. Erba sitta tnejn. Iċ-ċifri, rapporter favur, minu favur. il ġida kontra kriminalità, minu kontra. Minu kontra dawn iċ-ċifri. Assessjonijiet. Iċ-ċifri jiġu adottati. 4253 il-ċifri. L-istess linja. Dak jaqa, naddu għal kummenti issa. Ta' 462, report il-favur. Hawnhekk il-grupp tiegħi irid vot maqsum. Għaliex iridu l ewwel nivvutaw dwar il-parti li tgħid ukoll fil-qasam ta' riabilitazzjoni tal- minorenni, PPPs, eccetera, eccetera. Sa kriminoloġija. Aħna rridu illi emmek l-ewwel konna dik imbagħad ikonna tieni parti li tgħid part of the appropriation will be used to improve the prevention of criminal activities of mobile criminal groups in border areas għalhekk irridu namlu vot separat dwar din il-kwistjoni tal-prevenzjoni tal-gruppi mobli kriminali fil-żoni ta' frontieri. Kulħadd fem jgħid il-President id-differenza bejn iż-żewġ partijiet differenti li għamlet għanna, Kulħat fem. Dwar l-ewwel parti. Il-rapporter favur. L-ewwel parti tal-kummenti. Jien ma ġobnix, imlu favur. Kontra? Liberali u Sinjur Andresen, assessjonijiet. Assessjoni waħda, l-ewwel parti tgħaddi, it-tieni parti. Rapporter favur, minnu favur fostkom, kontra, astensjonijiet. L-istess maġġoranza. U għalhekk iż-żewġ partijiet jgħaddu maġġoranzi differenti, zdajt il-President. Issa rridu nivvotaw il-kommenti dwar 42-53. Koperta li. għalix din taqbel mat t-tini parti ta' 4-6-2 li għadna kem nifutaw dwarra, ta' jekus mussar nifutaw minna. Mela. nkomplu għaddejjin. Komplu fiħallejna. Jina ma dressaċ għal-vot 44-70, Missur Van Dalen. Aħna rifjutajna 4-4-6-9 ma ma votajnix eh, dwar 44-70, ma favur kontra stensjonijiet ma taddix. Prince, Il-linja dwar Prince. 10.06 minu favur, kontra, estensjonijiet, ma taddix. 4.31 rapporter favur, minu favur, kontra, estensjonijiet, taddi. 4-3-2 Iċifri Rapporter favur Minu favur kontra. Għadamlu verifika elettronika unek. Votazzjoni miftuħa. Dwar iċ-ċifri fl-432. Evalwazzjoni u studju dwar l-impatt. Votazzjoni mallu kulħadd vota. 17 favur 20 kontra ma taddix. Issa il-kummenti. Kulħadd irrifjuta ċifri, x'ngħidu dwar il-kummenti. Il-rapporter favur il-kummenti, minnu favur. Kontra. L-istess maġġoranza. Għandar darbohra verifika elettronika dwar il-kummenti. Votazzjoni miftuħa. Sur li kommenter. Le vote est ouvert. Dwar il-kummenti. Le vote est clos. Kizobkom il-vota votazzjoni maluqa? 14 favur 21 kontra. L-emenda kollha ma taddix. 4-3-4, rapporter favur, minu favur, kontra. Astensjonijiet. Verifika. Verifika għalix il-PPM e mux waħedhom jivutaw kontra. Grazzi, votazzjoni maluqa. 18 favur 20 kontra. L-emenda ma taddix. 44. Opportunitajiet ugwali minnu favur kontra. Taddi. 44, 71, l-onorevoli Van Dalen. Rapporter kontra minnu favur kontra astensjonijiet. Ma tadix. 4-3-5 rapporter kontra minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma tadix. Dawru l-pagġna. 44-72 Vandalen, rapporter kontra minn favur, kontra assenzjonijiet. Ma tadix. 4-3-6, rapporter kontra, favur, kontra, Astensjonijiet. Ma taddix. seba. ċifri l-ewwel net. Il-rapport er favur. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet. ċifri għaddu. Issa il-kommenti. Rapport er favur. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Il-ġlida kontra l-violenza, l-program Dafni, 1023 rapporter kontra, minu favur, kontra, assenzjonijiet, ma taddis. 39, rapporter favur, minu favur, kontra, assenzjonijiet, taddi. Ser nivvotaw dwar il-kommenti ta' 619 rapporter favur, minu favur, kontra, assenzjonijiet, taddi. 47-66 rapporter kontra, minu favur. Kontra. Grazzi. Sessjonijiet. Maġġoranza zaħira kontra. 43-80 identika għalek ma taddix 47-67 rapporter kontra minu favur. Kontra. Namlu verifika elettronika jgħid il-President. Edin rasim bras. Dwar il-67 Għaddet nivvotaw, sewġ personi għadhom ma votawx, votazzjoni magħluqa. 19 favur, 16 kontra. L-emenda taddi. Proġett pilota. Eurojust. 4-3-8 rapporter favur minnu favur. Grazzi, kontra. Astensjonijiet, taddi. Li jmiss, taddi u koll. Kontribuzzjoni għat-titlu 3 Eurojust. Rapporter favur 4-3-9 minnu favur. Kontra, astensjonijiet, taddi. 45-65 u koll tlieta, ġustizja kriminali dwar iċ-ċifri. Rapporter favur, minu favur. Favur iċ-ċifri. Kontra assenzjonijiet jettaddi. Dwar il-kommenti, rapporter favur, minu favur. Kontra. Liberali, Sur Hartung, Signora Andresen, astensjonijiet. Taddi. Issa proġett pilota, għalek, kendawru l-pagġna. Nerġaw Prince, id żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. 1024, rapporter kontra, minu favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddix. 4-0, rapporter favur, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 4 4 ċifri, rapporter favur, minu favur kontra. Verifika elettronika dwar iċ-ċifri fl 4 Dwar iċ-ċifri. Votazzjoni miftuħa. Kieġobkom votaw kollegi. Votazzjoni mal-għu. Kulħat vota. 18 favur, 20 kontra ċifri ma jaddux. Il-kommenti għadhom hemmhekk, irridu nivvotaw dwar il-kommenti minnu favur il-kommenti. Minnu kontra. L-istess maġġoranza. Ma taddix? Erba, erba, wieħed ma taddix. Issa tlieta B. Vous n'êtes pas prêt. Bon. Alors on va prendre la 4. Non. non. Vous n'êtes pas prêt. Ah bon. Għadkom mux lesti. Jinta. Nifotaw dwar il-ħamsa. Ħamsa sezzjoni tlieta. Zani. Il-budget tal-kummissjoni, il-budget tal-kummissjoni, il-budget Balzani, Għana break ta' zewġ minuti. Għalix, mixin tajjeb. Forsi nesċinna u koll l-lestu sal-lejla. Għalix le? Tajjeb u spawza ta' zewġ minuti. u l-istaff jaraw jek nistawx nivvotaw dwar intestatura ħamsa għal budget tal komissjoni Biss. Bon. Alors, excusez-moi, je suspends 10 minutes. Mela, se nissospendi l-laqa għal żewġ minuti għal hemm bżonn li gruppi jagħmlu fotokopji tal-lista tal-voti tagħhom fuq il-kategorija 5. Aħna se nivvotaw biss fuq il-kategorija 5 fuq il-budget tal-Kummissjoni u xejn aktar għaliex il-ftejn politiku fuq l-istituzzjonijiet l-oħrajn għat irid jiġi Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre Kollegi, jimportan komplu? Jekk joġobkom, ħudu postkom, il-rapporter għanda bżon ta' ftit ħin ieħor.

Hemm bżonn li konna ħafna nies jivvotaw. Waqt li rapporter qed ikompli jipprepara nista' nfakkarkom li se nkunu qegħdin nivvotaw fuq titolu 5 fuq il-budget tal-Kummissjoni biss. Tajjeb? Forsi nista' nieħu din l-opportunità biex nagħmlilkom mistoqsija fuq titolu 3B qed jajdu li għal titolu 3B il-PPE mhuwiex lest u eh, nipreferi nistenna sadda tajjebek. Jider li għaw minkom li qed bismu u allura dan jikkonferma li dan huwa il-kas. Barbara reġet maħna, madwar nistaw nivotaw naħseb. Fuq titoli ħamsa, il-kon naqblu li nistaw nivotaw issa tajjeb. Et nara xi siġijiet li għadhom vojta, għallura insejħulhom. Rapporter, Lesta Francesca? Sì? On peut commencer. Chiamo la leading five. La rub- Nivotaw dwar il titlu 5. Please. <laughs> Eh, Adesso Issa nistaw nivvutaw dwar it-titlu ħamsa. It-tlieta B ser nivvutaw dwaru għada fil-ħodu. Iva. Ekku.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 imorru fuq l-iskeda fid-dossiers supplementari tal-indiċi tal-budget. Mela, immorru għal titolu 5. Paġna waħda biss. Et jgħidu li li forsi nistaw nivvutaw f'daqqa fuq dawn kollha. Qegħdin nippruvaw nerġaw indaħlu l-abbozz ta' budget tal-Kummissjoni. Kulħadd għandu din l-iskeda, it-tabella. Ikoll għandkom dan id-dokument. Il-grupp fuq in-naħa wara. Suppost kulħadd għandu jkun jaf fuq x'qed nivvotaw. Ça, marche Voilà, c'est ce cahier supplementary dossier. So, uh, u għadan id-dossier supplementari. Sfortunatament, memx numru fuq il-paġni. Iżda hija l-paġna li fija emendi mir-rapporter. Rapporter ġenerali jgħid illi għanna nirranġaw titolu 5. Walura jiena nissuġġerixxi illi nivvutaw f'daqqa sakemm ma tixtuqx tagħmlu ma ieħor. Okay. Questo xtaqt nejt illi dan il-ristor DB ma jħux in konsiderazzjoni litra li temenda litra numru 2 marbuta mal-Kroazja, l-adeżjoni tal-Kroazja. U għalek din tibqa mux fil-ristor. D'accord. Sur le Vote. Non, non, c'est Oui. Allura se nifutaw fuq dik il-ħaġa wkoll lej dispjaċina. C'est une lettre rectificative. Voilà. Se naqsmu l-opinjoni tagħna mal-Kunsill għaliex dan ġie votat mill-Kunsill u allura rridu niddiskutuh miegħu fl-qata konċiljazzjoni. U allura li nerġa' ndaħlu l-abbozz, il-budget ta' abbozz Kulħadd lest biex jivvota fuq dan la bozz ta' budget. Se nivvotaw f'daqqa. Dawk favur? Grazzi. Dawk kontra? Tnej kontra? Astenzjonijiet? Ħadd? Naprezzaw id-bisima fuq ir rappreżentanti tal-Kummissjoni Issa rridu nivotaw fuq ir-riserva. Alors, cette fois-ci, nous reprenons. Sewa? Eja morru lura għal ktejja prinċipali tagħna titolu 5 fuq paġna 198 Iżda riservi intom se ssibuhom post ieħor. Hemm linja li mhix koperta minn dan il-vot f'daqqa li aħna minna. Direttora ġenerali tal-komunikazzjoni 44-26 dawk li huma kontra, dawk li huma favur daw kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Indawru il-paġna issa u naslu għal riservi 496 rapporter jaqbel ma din riserva dak favur kontra aħjar Niċċekjaw jidher li li hemm maġġoranza kontra imma l-votazzjoni miftuħa għal riserva 496 votaw għak joġobkom. Ah, qed nara li għaw l skorta li qiegħda tasal. votaw kieġobkom. Votazzjoni maluqa. 17 favur 20 kontra ma deċ. Ek mela l-kommissjoni edha titbissem dejjem aktar. 621 rapporter favur, dawk favur, kontra. L-istess maġġoranza jidir li ma neċekjaw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 Issa 43-78 maddiċ laqqas għalix kienu l-istess ċifri għal Rizerva naddu issa għall-linja limis Sur Hartong. yes, yes. Eva et la page 205. Il-paġna hija 205. Fil-parti ta' fuq tal-paġna 205. Emenda 600 u anzi 514. Emenda 5 wieħed erba. Riserva rapporter wa favur, minu favur. Kontra? L-istess maġġoranza astensjonijiet ditx. Emenda 4300, rapporter hija kontra, dawk favur, kontra. Mela issa maġġoranza bil-maqlub. Nipreferi li niverifikaw fuq il-Ħajti 4300 votazzjoni miftuħa. Votaw kjoġobkom? Votazzjoni maluqa. 18 favur, 17 kontra riserva għaddit. Naddu 515 rapporterja favur, dawk favur, kontra, konna nitċekjaw il-rizervi iktar donnom jinteressaw in-nies mill-ċifri hemm żewġ persuni li mhux qed jgħadhom ma votawx. Votazzjoni magħluqa. Kulħadd ivvota 16 favur, 19 kontra m'għaddiċ. Mela, ndawar il-paġna u hekk issa wasanna fil-paġna 207 f'nofs din il-paġna il-linja pubblikazzjonijiet digitali Għawnek se nivvotaw fuq l-emenda 348 rapporterja kontra dawk favur. Kontra maġġoranza. Jiddispjaċini għal PPE u din l-emenda 348 ma' deċ. Finat isfel tal-paġna hemm emenda 42-85 Rapporterja favur, minu favur. Kontra, assenzjonijiet, assenzjonijiet hemm tnejn, nifirħulek Salvador għaliex għaddiet b'unanimità u żewġ assenzjonijiet din l-emenda. Dawru l-paġna. U issa wasanna għal paġna 210. 211 u fil-paġna, fil-parti ta' fuq tal-paġna 211 tkabbir sostenibli. Emmek kem sensiela ta' MND fuq żewġ paġni u nofs li irridu nivvotaw fuqhom. Donc, je vous propose, je vous propose la chose suivante. Euh... Mela, l-kom dan li ġej. Ah, fil-pagġna, fil ta' fuq tal-pagġna 210 hemm żewġ emendi li morru li l-in mill-abbozz tal-budget. Ġifieri nivvotaw b'mod separat fuq dawn iż-żewġ emendi. Umbagħad nivvotaw fuq l-emendi l-oħrajn kollha biex ikunu koerenti. Mela 465 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet 45-71 jutaħawk dawk favur kontra assenzjonijiet l-istess ħaġa mela dawn it-tnejn għaddew issa nivvotaw fuq il-bqija tal-paġna 210, 211 u l-paġna 212 sa l-aħħar emenda ta' Juta Hawk 45-74. Dawk favur, kontra, grazzi assenzjonijiet għaddit. Għaddew kollha dawn. Issa, nistaw indawru il-paġna u wasanna fil-paġna 214 nefqa oħra għatmexxija tal-istituzzjoni 4301 tas-Sinjura Ingeborg Grasler, rapporterja kontra, il-rapporter hija kontra minu favur Grazzi. Votazzjoni elettronika fuq 4301 fuq riserva. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 20 favur, 16 kontra għaddit. Mela, din ir-riserva għaddit 534. Ir-rapporter hija favur. Rapporter favur min iktaru favur. Grazzi. Kontra? Niċċekjaw. Skużawni imma aħjar niċċekjaw. Votazzjoni elettronika 534. Rapporter ja favur, kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, proset ivvotajtu malar, 17 favur, 19 kontra. Did darba Maddiċ. Maddiċ. Naddu issa għallaqat tal-komitati 534 riserva l-rapporterja favur, minu favur. Kontra. Naħseb l-istess maġġoranza imma aħjar niċċekjaw, maġġoranza bil-maqlub naħseb. Niċċekjaw fuq 534 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, kullħat vota proset. 17 favur, 20 kontra maddeċ. 43 wieħed, rapporterja kontra. Minu favur. Niċċekjaw. Maġġoranza favur, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota proset.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 ir rizervi fuq lista edin frizer fuq linja xe xe xe. Ma nafx fisser imma naħseb li intom fimtu, jgħid il-President. U niqfu hawnhekk għaliex il-taqsimiet l-oħrajn u għadġa mbagħad il-budget tal-Parlament mela untom ċerti illi ma nistawx nivvotaw fuq tlieta b u xek. Jena nirringrazzjakom, nifirħilkom, naħseb illi il-ħidma ċellenti bejn il-gruppi u ma' kollaboraturi tijaj permettinna li nħaffu ħafna u naħseb illi saħada f'nofsinar inkunu Spiċċajna il-votazzjoni qabel ma titilqu. Nistgħu nivvotaw fuq ir-rapport Kalfin issa? Le. Ħasra. Ħasra. M'hemmx tagħmel. Mela għada fil-ħodu nerġaw nibdew insegwu l-ordni illi diġà deċidejna fuqha. nispiċċaw probabbilment għada sa nofsinar imma jekk le għada sa war nofsinar inkunu l-estejna. Grazzi ħafna is-seduta tintemmaw.